għax u nofs fil-ħodu. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna issa huwa ir-rapport mill-onorevoli Sari Essaja fuq il-klassifikazzjoni, it-tikketjar u pakketjar ta' sustanzi u taħlitiet. Naddi l-mikrofonu minnu fih l-ewla qabel kollox għal erba' minuti l-onorevoli Essaja. Jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Dan huwa rapport tekniku ħafna u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lix shadow Rapporters għal kooperazzjoni tajba l ewrow Nixtieq nirringrazzja lill assistenti tiegħi kif ukoll il-Kummissjoni għall-esperjenza li tat f'dan ir-rapport. Grazzi l-Kummissjoni għat trialogu wkoll. Hawnhekk x'qegħdin nindirizzaw. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kwistjoni ta' tikketjar u pakketjar ibbażat fuq ir regolamenti li kien hemm eżistenti dwar s sistema armonizzata globali. Din hija sistema ta' ġnus maquda għal rikonoxximent u t-tikketjar ta' kimiki perikolużi għal konsumaturi. Hemm bżonn li hemm l-informazzjoni tal-konsumatur skont dawn ir-regolamenti. Skont din is-sistema hemm perikli ta' dawn il-kimiki li jkunu marfa lill konsumaturi minn qabel fil-qoddim permezz ta' lingwaġġ partikolari kif ukoll it-tikketjar partikolari li jagħti tarif lil konsumatur. Wara li r-regolament ġi adottat, ħareġ illi kien hemm aġġustamenti tekniċi li kienu meħtieġa u dan kien jorbot mad direttiva. Dan għaliex hemm referenza għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-tikketjar tal-sustanzi u taħlitiet kważi l-kimiki kellhom x'jaqsmu ma' dawn il-punti tekniċi biex ngħidu hekk. Issa din ir-referenza għal ħames direttivi kif ukoll l-aġġustament tal-lingwaġġ ma jitlobx li jkun hemm bidliet fir-rigward l-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva jew inkella ma jbiddel xejn mill-livell tal-protezzjoni li kien hemm. Għal daqstant jiena nħoss li din hija xi ħaġa li nistgħu napprovaw u nibqgħu mixjin biha l qudiem Importanti li fin-nota ta' spjegazzjoni hemm spjegazzjoni ċara li kien hemm żviluppi teknoloġiċi u l-ħames direttivi għandhom jiġi reveduti għabbażi regolari sabiex bekk jadattaw il-leġizlazzjoni li hemm u bekk ikunu ta' garanzija għal livell xira ta' protezzjoni meta nkunu qegħdin nindirizzaw u nitrattaw is-sustanzi u t-taħlitiet fuq il-post tax-xogħol. Barra minn hekk nixtieq nisħaq għall-attenzjoni tagħkom fuq ċertu professjonijiet, ċertu ħidmiet, ċertu ħaddiema li għabbażi ta' kuljum ikollhom jużaw u jmissu dawn is-sustanzi u dawn it-taħlitiet dawn il-kimiki li ħafna drabi ma jkollhomx biżejjed protezzjoni speċjali li hija meħtieġa biex ikun jistgħu jużaw u jmissu dawn is-sustanzi u taħlitiet. Hemm referenza partikolari għal dawn femenda, nitkellmu dwar nis li jkunu nisa tqal, dwar nisa li jkunu għadhom etereddaw u anke għal ħaddiema li jkunu zaza, għax jista' jkun hemm xi reazzjonijiet ma' ċertu taħlitiet bħal pereżempju peroxides jew inkella sostanzi li jizventaw. Għal daqstant din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu referenza u għama ma' referenzi li diġa hemm. Fuq il-protezzjoni fuq il posta tax-xogħol. Din misser tkun uh, eh, peace awlini minħabba dan l-istrument, anzi, għanna livell oli ta' appoċ għal dan fil-parlament importanti najdu li dan il-regolament importanti għall-SMEs, importanti li l-SMEs ma namtuħomx wisq burokrazija zejda. Anzi, minkejja dan għatmanna nkunu tal-fema li l-protezzjoni tal-ħaddiema titqis bħala pis. U din hija xi ħaġa importanti li nqisu għal-kumpaniji kollha jkun xikun id-daqs tagħhom. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju Andor. Grazzi President, membri onorevoli tal-Parlament, fissem il-Kummissjoni huwa pjaċir kbira lija li għandi din l-opportunità biex niddiskuti din il-proposta illum ma'kom. Il-proposta l-direttiva hija riżultat ta' xogħol eċċellenti fuq il-livelli kollha. Il-Kummissjoni tapprezza l-kontributi tal-istituzzjonijiet u temmen li test aħħari jirrifletti lan komuni li kunem ħarsin ta' s sikurezza tal-ħaddiema fl-Europa. Dan l-approċ ta' kollaborazzjoni permetta ftehim mal-Kunsill fl-ewwel qari. Ir-rapporter tal-Kumitat tal-Impjigi ħadem brabta sfiqa mal-Kunsill sabiex bekk illum għanna test komuni maqbul li prova e garantixxi kontinwazzjoni tal-livell għoli ta' protezzjoni tal-ħaddiema minn riski possibbli minħabba li jkunu esposti għal kimiki fuq il-post tax-xogħol tagħhom. It-titjib għal proposti li ġew maqbula matul in-negozjati jagħtu frott f'test li mhux biss huwa iktar ċar f'termini legali ma iktar faċli li tifmu Dan huwa pass importanti l qoddim u kontribut biex jiffaċilita traspożizzjoni u l-implementazzjoni fuq il-livell nazzjonali, bekk itejjeb il-protezzjoni tal-ħaddiema u sikurezza tagħhom. Il-ħtieġa ta' din direttiva tiġi minn adozzjoni ta' sistema ġdida li kien hemm fiħdan l-Unjoni Ewropea l-klassifikazzjoni tal-kimiki, il-tikketjar u l-pakketjar. Din is-sistema ġdida ġiet adottata fl-2008 u progressivament tidħol fis seħħ u ħadkompli tidħol fis seħħ matul is-snin li ġejjin. Din is-sistema ġdida timplementa dan l-Unjoni Ewropea il-sistema armonizzata globalment tal-ġnus maquda l-klassifikazzjoni t-tikketjar u pakketjar ta' sostanzi u taħletiet. Din id-direttiva mhux biss tiżgura livell għoli ta' sikurezza u saħħa tal-ħaddiema imma tagħti kontribut sinifikanti pożittiv għal approċċ aktar globali għal terminoloġija li tintuża għal regolament tal-kimiki. Għalhekk din merħba biha biex ntejbu il-fema komuni fuq il-ġestjoni tar-riski mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma anke mal-imsieħba kummerċjali tagħna u l madwar id-dinja biex nappoġġaw din l-inizjattiva l-Kummissjoni publikat firxa wiesa ta' linji gwida li jkunu tajnuna l-ħaddiema biex jkunu jistgħu ġestu r-realtà prattika għat tranzizzjoni mis-sistema preżistenti għal dik il-ġdida għal tikketjar klassifikazzjoni l pakketjar Din disponibbli b'xejn permezz tal-website tal-Kummissjoni ġi żviluppata ovvjament konsultazzjoni mal tlet partijiet tagħna u l-partijiet kollha interessati. Grazie ħafna. Grazzi Kummissarju, issa kellima fisem il-gruppi politiċi nibdow l-ewwel net bil-kollega Christensen fisem l-SND. Grazzi President, grazzi għal kollaborazzjoni li kien hemm mar-rapporter. Dan huwa priorità ewlieni għall-SND u dejjem kien hekk. Kull impjegat għandu id-dritt li jkollu kondizjoniet li permettu għas-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Dan qatt għandhom jitqiesu bħala pis amministrattiv. L-eżitazzjoni tal-Kummissjoni ma' dialogu soċjali kif ukoll fuq li indirizzaw dan minn żewġ naħat tal-industrija kienet ta' min jistmerra fil-bidu. Iżda li najdu li dak li kun jista jaħdem ar rasu jagħmel japplika daw l-affarijiet waħdu mhix ġusta xejn mhix ġusta għall kummissjoni li tadotta dan it-tip ta' approċċ viżavi d-diskussjonijiet maż-żewġ naħat tal-industrija. U ma naħsibx li ġusta li mhux qegħdin jerfaw il-pis tagħhom ukoll virrigward id-dialogu soċjali. Il-kimiki u l-pakketjar hija xi ħaġa li jiena ħdimt sfiq fuqha. Jiena naħseb li dawn l-standards qatt m'għandhom jitqiesu bħala pis jew inkella jiġu indirizzati f'termini biss tal-ispejjeż li jġibu magħhom qatt m'għandu jkun hekk, qatt m'għandhom jintużaw bħala skuża biex dak li jkun ma jħares lil ħaddiema, aħna rridu niżguraw li nevitaw il-min ikorri fuq il posta tax-xogħol hemm professjonijiet li huma vulnerabbli speċifikament għall l-użu u l-mess tal-kimiki. Per eżempju dawk li jaħdmu fil-fabriki, jew inkella dawk li jaħdmu fil-hair salons f'tax-xar. Huma esposti għal kimiki meta laqqas biss xi drabi ma jkunu jafu x'inhuma dawn ir-riski. Għalhekk inħoss li huwa importanti ħafna li nirrikonoxxu li hemm battalja kbira li rridu naffrontaw biex inħarsu l-ħaddiema tagħna fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi. Issa Sinjura Harkin għal-minuta. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-rapporter għall-approċ pragmatiku li ħadet f'din il-leġizlazzjoni. Naħseb li dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa li nsaħħu ir-regolament tas-saħħa sikurezza l-ħaddiema. Aħna adottajna il-sistema armonizzata globalment ta' ġnis maquda għal tikketjar tal-kimiki fl-2005 importanti ħafna s-saħħa sikurezza fuq il-post tax-xogħol, kien fuq livell Ewropew kif ukoll globali. Għanna direttivi li xorta waħda jużaw referenzi antiki għal klassifikazzjoni li kien hemm qabel tal-Unjoni Ewropea, għalhekk kien hemm bżonn konformità mal leġiżlazzjoni ġdida u hekk għamilna aġġornajna referenzi u terminoloġija biex tirrifletti s-sistema ġdida li qed nużaw jina naqbel mal lista ta' nis vulnerabli ħaddiema li zidna fil-lista nisa zazah, nisa tqal, nisa li kun għadhom etereddaw, dawn kollha importanti. Iżda rridu linji gwida u manwali ta' gwida għall sms Fil-rigward il-rekomendazzjonijiet ma kienx hemm rekwiżiti addizzjonali imposti imma aħna ċarajna li dan mhux ta' pis fuq għal vizavi l-negozji tagħna huwa dritt fundamentali. Grazzi l-Onorevoli Zuber. Grazzi, President. Dejjem ħaġa tajba li namlu leġizlazzjoni għas saħħa sikurezza tal-ħaddiema, iżda f'dan il-każ qed nippruvaw nevitaw inċidenti marbuta mal-post tax-xogħol minħabba li jkunu esposti għal sustanzi u teħlitiet perikolużi. Dawn jippermettu standards minim għall istati membri biex ikopru minn tal-inqas u fuq kollox l-ambjent tax-xogħol tagħhom biex iħarsu s-saħħa tal-impjegati. Din id-direttiva tħares użom il level li diġa jeżisti f'dan il-qasam għal protezzjoni tal-ħaddiema, ġifiri din xaġa tajba. Iżda m'għandniex nħarsu li dawn l-affarijiet bħala restrizzjonijiet, dawn huma drittijiet bażiċi li għandhom jiġu applikati mingħajr eċċezzjoni ta' xejn fis-setturi kollha tas suq tax-xogħol fil-kumpaniji kollha. Minkejja id-daqs tagħhom u naħseb li din hija xaġa tajba, kunċett tajjeb, Iżda sfortunatament meta nħarsu mir-realtà mbagħad hemm differenza bejn il-liġi teorija u l-prattika. Għanna ħaddiema prekari, kundizzjonijiet ħżiena, sigħat ta' xogħol twal, kull ma jmur qed ikun hemm skedi ta' xogħol li jkunu iktar intensivi, naqas ta' investiment ta' tarif tal-protezzjoni tal-impjegati, din hija r-realtà u naħseb li għanna jkonna kondizjoni deċenti ta' sigurtà u rridu naraw kemm ivarjaw l-affarijiet fil-prattika fl-istati membri u kemm ivarjaw mill-liġi li teżisti, rridu leġizlazzjoni adegwata, investiment pubbliku biex l-affarijiet niżguraw li jsiru, biex niżguraw li s-saħħa u li ġena tkun l-ġena tkun waħda xirqa fuq is-saqqa fuq il posta tax-xogħol. Jekk l għandu jkun jitqis bħala reat u jingħata kumpens il-vitma Eh, min ikorri minħabba eh, inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Naħseb li f'ħafna każijiet dan ma jitqies b'mod pożittiv ċertu stati membri u ta' sekwit il-programmi tal-IMF u dawk tal-Unjoni Ewropea kienu kważi kriminali bħala effett li kellhom fuq il-ħaddiema. Grazzi, issa naddu għal proċedura KHDI, l-Onorevoli Nikolescu. Jek a vrea să o felicit pe colega noastră pentru calitatea raportului și pentru... Grazie, signora President. Nishtiq nifraħ il-kollega għal rapport eccellenti u għaxxol li podġa biex fassal dan il-rapport. Importanti li nħarsu l-ħaddiema u s-saħħa tagħhom. Kuntent li l-Kummissarju Andor preżenti u ġala darba li qiegħu forsi jista' jgħidilna daqsxejn dwar x'inija l-qada korrenti fir-rigward il-mart fuq il-post tax-xogħol fil-bidja pereżempju għaliex hemm kwistjonijiet marbuta mal-protezzjonijiet tal-sustanzi ta' li fihom eh, li ġej mill-pjanti, eċċetera. Il-President. Grazzi. Naddi il-mikrofonu l-Andreas Barija. Grazzi President. Għet niprofaw namlu l-affarijiet iswet fuq l-abjat natu iktar protezzjoni lil dawk li huma esposti għal kimiki perikolużi li, li miex pis imma garanzija tkun xi tkun id-daqs tal-kumpanija. Aħna rridu nikwantifikaw it-tipi ta' professjonijiet u dialogu soċjali huwa mezz kif nistgħu nimplementaw din it-tip ta' direttiva. Dawn it-tip ta' standards jaffetwaw il-ħaddiema li għandhom difikultajiet kbar, per eżempju ħaddiema fil-qasam tat tessuti fil-pajizi tagħna jew pajizi meta mqabbel ma' pajizi oħrajn hemm differenzu għandna nżommu dan f'moħħna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Bazescu. Despre un regulament foarte tehnic, adoptarea lui va oferi o mai mare coerență. Grazie. Grazie, President. Dan huwa rapport tekniku imma ħatajja ħafna l-konsistenza tal leġizlazzjoni tagħna fuq it-tikketjar u l-pakketjar u dak li għandu jsir fej għandu jsir u meta għandu jsir. Jiena għadni kemm sirt om u jiena konxa kemm hija diffiċli u kemm huwa perikolus għan nisat għal fuq il-post tax-xogħol għax ta' sekwit ikunu qegħdin jitrattaw affarijiet li jkunu karċinoġeniċi qabdu l-kanċer. U ħafna mill-affarijiet ma jkunux ovvji mill-ewwel imma xorta waħda jistgħu jkunu taħsara għat-trabi u jista' jwassal għal mart relatat ma dal-affarijiet għat-trabi meta eh, jitwieldu. Anke għan-nisa li jkunu qed ireddaw jistaw jistgħu jkunu esposti għal sostanzi li jkunu ta' periklu għat-trabi. Ġifiri dawn it-tip ta' nies huma l-iktar vulnerabbli għalhekk hemm bżonn armonizzazzjoni biex bekk ikollna livell ola ta' protezzjoni għal kulħadd. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju Andor. President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal dawn il-kommenti u l-feedback li tajtuni. Il-Kummissjoni issa tħares il-qoddim għall-adozzjoni tal-proposta mill-Kunsill u l-pubblikazzjoni tad-direttiva fil-ġurnal uffiċjali. Jiena konvint li dan huwa kontribut importanti għal protezzjoni tal ħaddima tal-Unjoni Ewropea fil posta xogħol Tabelħaq, Kif qalet l-Onorevoli Christensen, il-rwol tal-imsieħba soċjali huwa wieħed importanti kien u għadu u ser jibqa' jkun hekk. L-Sur Nikolescu nixtieq ngħidlu illi minkejja li huwa importanti li nisħu r-rwol tas setturi speċifiċi, is-soltu l-kwistjoni tkun fil leġizlazzjoni kif indirizzaw ċertu tipi ta' riski ikun xikun is-settur tal-ekonomija ġifiri meta nkun qed nitkellmu għal min ikun espost għal kampi elettromagnetiċi dan għandu jkun kopert ikun xikun ehm, settur, trasport, manifattura, eccetera, eccetera. Iżda, naqbel ma' Sinjura Harkin li hemm bżonn nisħu fuq l-SMEs, irridu nagħtu daqqatit lil dawn l-imprizi żara ta' daqs medju biex ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni mingħajr ma jkollhom pis eċċessiv fuq spallejhom. Jina ċert li b'dak li għanna illum ser ikun ta' għajnuna l-Kommissjoni fi xogħol li jrid isir aktar fil-qasam tas saħħa sikurezza fuq il posta tax-xogħol. Grazzi. Grazzi Kommissarju, issa ngħaddi l-mikrofonu l-rapporter l-Onorevoli Essaja. Grazzi, President. Kien ovvju ferm mid-diskussjoni li jkonna regoli ċari u tajbin għal dan il-qasam miex ta' pis imma ta' garanzija għal saħħa u sikurezza tal-ħaddiema. Li tat informazzjoni aġġornata hija importanti ferm u ħafna SMEs jistaw jiffaċċaw diffikultajiet f'termini tal kif ħajżommu aġġornati mal-iżviluppi li jsiru dan il-qasam. Għalhekk ħassejt li huwa importanti nisma' dak li qalet il-Kummissjoni fuq dan. Is-Sur Andor qal li l-Kummissjoni issa għandha folja li toffri informazzjoni u linji gwida għal ehm, l-SMEs bxejn. Din hija xi ħaġa li aħna daħanna fil-rapport u xtaqna li konna dan it-tip ta' konsulenza, dan it-tip ta' linji gwida provduti l-SMEs. Jiġifieri xewqa tagħna twettqet, iġifiri grazzi ta' Iġifiri, grazzi ħafna lill-Onorevoli Esaja bekna u dibattitu. Il-votazzjoni ser issir għada fil taxu nofs ta' filgħodu. Issa għandna diskorsi ta' minuta. L-ewwel l-Onorevoli Preda.